Nista' nibda baħbar, il-biraħ il-President ħabbar interpretazzjoni tal-artikli 166-167 paragrafu 1 u 195 paragrafu 3 tal-paragrafu intern proposta tal-Kummissjoni għall affarijiet kostituzzjonali minħabba li mar ġiċ irċevuta oppożizzjoni rigward l-artiklu 211 tal regolament intern u għalhekk tal-interpretazzjoni titqis approvata. Komunikazzjoni oħra, l-autoritajiet kompetenti Franċiżi ħabruli li l-elezzjoni